Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa dibattitu fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar il-każ ta' Muhammad Al-Hassani. L-ewwel ir-rapporter is-Sinjura Danka għal żewġ minuti. Grazzi tal-għedilt il-kelma, Sur President, jien nixtieq nippreżenta l-każ ta' Sur Muhammad Al-Hassani ġi arrestata xi defendi drittijiet tal-bniedem fis-Sirja u għamel rwol importanti ħafna għax osserva il-proċessi kollha quddiem il-Qorti Suprema s-Sigurtà tal-Istat fis-Sirja. Issa qiegħed jiġi miżmum u arrestat fil-ħabs. Fir-rigward is-Sirja nittamaw li Sirja tilqa l-miri tagħha u tkun konformi mal-patt internazzjonali fuq drittijiet ċivil u drittijiet tal-bniedem u ma tkomplix tittortura lil dan lil din il-persuna li twaqqaf il-politika kontra l-akkis tal-drittijiet tal-bniedem u daw il-difensuri tal drittijiet tal-bniedem fl-imkien ma' attivisti li nsabu l ħas Fil-rigward il-firma tal-ftejm tal-assoċazzjoni, aħna l-ħodor għadna li rridu namlu proposta sabiex naraw x'inhuma l-miri sabiex ikonna titjib fil-qasam ta' drittijiet fundamentali u drittijiet tal-bniedem. Dawn l-istati għandhom jirrispettaw ir-regoli u aħna na responsabilità sabiex niżguraw li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Għan infurzawhom dawn ir-regoli, dawn il-proposti u nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi, issa naddi l-kelma lis-Sinjura De Kaiser. Kemm għandi ħin, Sur President, minuta jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Nishtiq najt illi jina ftit dizappuntata. Għalix, għax naħseb li f'termini ta' relazzjonijiet internazzjonali s Sirja f'dan l-aħħar sentejn għamlet passi kbar l qoddim Eh, siħbet fl-Unjoni għall mediterran u f'numru ta' okkożjonijiet f'negozjati diffiċli bħal pereżempju l helsin ta' ċittadin tal-Iran iżda naħseb li l-ftejim tal-assoċazzjoni dal-waqt ħajġi firmat. Il-fat li dan l-ftejim reġaġi mniedi naħseb li hija xaġa pożittiva ħafna Madana kollu fuq il-livell domestiku fis-Sirja hemm ħafna affarijiet li għadhom tajbin u sejrin tajjeb għal pereżempju il-libertà ta' twemmin u ta' reliġjon iżda f'dak li għandu x'aqsam mal-pluralizmu politiku ma ksar l-ebda progress fis-Sirja. Aħna qed inkomplu naraw għalhekk il-repressjoni ta' drittijiet tal-bniedem, l-arrestar tal qed jarrestaw l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u rridu niżguraw għalhekk li jinħelsu dawn l-attivisti li qed jinżommu b'mod inġust. Fil-ħabs Sirjan hemm nies bħal Albuni u issa Muhannad Al-Ħasani u għalhekk nixtieq wassal messaġġ lis-Sirja li aħna rridu neħu mill-izolament lil dan il-pajis, li sirja għax fil-pal istanda ruol importanti bħal per eżempju l-paċi fil-Levant nofsani. Naħseb li Sirja hija b'saħħitha li tkun tista' twassal issa l-appoġġ għall attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u tista' tagħmel ukoll pluralizmu politiku għalhekk nitlob li dawn l-attivisti jinħelsu darba l dejjem biex ma jkunux ikkastigati u torturati b'mod eh, krudili. Grazzi. Issa naddil kelma l-kellim li jmiss. President, Al-Hassani huwa attivist tal-drittijiet tal-bniedem miżmum b'mod illegali huwa kellu xewqa li ħares il-libertà tal-espressjoni, dritt għal l-assoċjazzjoni fil fattivitajiet politiċi u id-dritt għal proċess ġust. Għal ħames snin ma setax jivvjaġġa kellu l-uffiċju u l-emails u telefon tiegħu li kienu taħt sorveljanza stretta u kien hemm aktar xkiel kontriħ minnaħa tal-Orti Suprema s Sigurtà tal-Istat fis-Sirja. Fl-aħħar mill-aħħar ġi arrestat mill-sigurta tal-Istat ta' Sirja u ma tawx il-libertà tal-espressjoni. Meta nitkellmu dwar dwar każi bħal dan ma rridux nistennew lil Mustafa Osso u Bani li eh, ġew miżmuma wkoll minħabba li huma attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u minħabba l-punti di vista tagħhom fl-isfera politika. Is-sur Alboni u l-priġunieri l-oħra għandhom jiġu meħlusa bl-ebda kondizzjoni, bla ebda kondizzjoni biex ikun hemm integrità psikoloġika għal dawn in-nies. Sirja għandha twaqqaf kull tip ta' uh, oppressjoni kontra drittib tal-bniedem, kontra dawn l-attivisti, konformita mal l-konvenzjoni tal-ġnus maquda tal-1908. Grazzi, ħafna. Minuta tassa l-Sur Tanik. Sirja għandha ruol importanti fir-rigward l-Vant Nofsjani kif ukoll l-Iran u l-Hezbollah kontra Izrael. Kien hemm arrest ieħor fil-Lebanon u nafu li għandha influenza importanti. Fil-fatt Sirja tibqa' l-unika eh, partit tal-Bad fejn għatem il-prezenza ta' partit b'dittatura. L-arrest ta' Muhannad al-Hassani hija xi ħaġa ta' mistħija għalhekk fir-rigward l-assoċjazzjoni ta' ftejm, jekk aħna rridu dan il ftejm ta' assoċazzjoni għandna waqfuħ u għandna ntennulhom biex jeħilsu l Muhannad al-Hassani mill-aktar fis possibbli. Grazie. Rikellim li jmiss għal żewġ minuti il sinjura Koħla. Sur President, jiena sodisfatta bil-fatt li għanna il-kuraġġ biex niddiskutu dan il-każ. Fi rigward is-Sirja, aħna qegħdin fl-aħħar stadji ta' taħdidiet u qed nifinalizzaw il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u s-Sirja. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għalhekk għandha turi attenzjoni kbira lejn aspetti oħra mhux biss ekonomiċi. Sur Muhannad al-Hassani ġi arrestat minar proċess ġust, ġi akkużat tal-li eh, naqqas jew xekkel il-sentiment nazjonalista kienna kas simili fl-1997 u diskutejna il-kas ta' għal Bunni li għadu għet jiġi mizmum il-ħabs. Sirija tfadlila ħafna biex tkun tista' tħares id-drittijiet fundamentali u hija taddiqa jekk aħna fl-Unjoni Ewropea ma, ma jkonniex il-kuraġġ sabiex namlu talbit u nisħu li jkunem hemm żamma ta' ċertu standards internazzjonali. Fir-rigward il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Sirja rridu noqogħdu attenti l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem mhumiex waħedhom. M'għandhomx ideoloġiji eh, individwali, kollox huwa marbut f'katina u jekk allura ninjoraw post partikolari fid-dinja dan ħajkollu effett postijiet oħrajn madwar id-dinja. Rridu naġixxu sabiex inwaslu dinjità tal-ħajja lil kulħadd. Grazzi. il kellimni miss għal minuta u nofs is-Sinjura Geringer de Odenberg. Grazzi, Sur President. Muhannad Al-Hassani, wieħed mill-leqqel avukati ta' drittijiet tal-bniedem ġie arrestat proċess malu bil-bimin malu ġie akkużat tal-li għamel ħsara l sentiment nazzjonali u tal-li xerret aħbarijiet folots. Dan kien minħabba l-attivitajiet tiegħu bħala difensur ta' drittijiet tal-bniedem. Ġi ma, ma kellux permess li jitlaq mill-pajjiż fost affarijiet oħra. daġi mressa u dim il-Qorti Suprema Sigurtà tal-Istat u l-proċedura kriminali kontrih ma kienieċ waħda adegwata. Għalhekk m'hemmx rispett ta' drittijiet tal-bniedem u wieħed għandu jisħaq mill-awtoritajiet Sirjani li jħarsu mill-qrib il-konvenzjoni ta' ġnis maquda fur rigward il-kultura u rrid ikun hemm ħarsin mill-qrib ukoll għat-trattament ħażin tal-priġunieri minħabba rabtiet bejn bejn is-Sirja u l-Unjoni Ewropea u r-rwol li hemm li għandha fir-rigward l-istabilità fl-Iżrael għandu jkun hemm progress f'din iż-żona u dan qed tajjeb il-livell ta' demokrazija fir-reġun kollu. Grazzi, issa naddi kelma l minuta lis-Sur Obermeyer. Grazzi, President. La bozz ta' riżoluzzjoni għandha prinċipju tajjeb u tħares u koll il ftejm ta' soċazzjoni li huwa pjanat. Rridu nuruhom ma' l-punt di vista tagħna u u ukoll dawn il-kliem lill-familja lil Mohammed Al-Hassani. Rridu niftakru wkoll fl-artiklu 2 tal-ftejm ta' assoċazzjoni. Rridu nisħu wkoll kemm hija importanti li nġildu kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem kena sistema komunista fil-Europa ċentrali u tal levant u għalek ma nistax naċċettaw li fil-viċinat ta' Sirja jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Neħtieġu wkoll nħarsu lejn dawk li huma naqsijiet bħal pereżempju l libertà tal-espressjoni, l libertà ta' reliġjon fit-Turkija li issa hija kandidata biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Naħseb li dan wassanna għatmim tal-diskorsi min irid jieħu l-kelma jista' jagħmel dan. Grazzi, Sur President, naħseb li nħarsu bajn kritika lejn din is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fis-Sirja. Hija kważi stat li qed jasses lin nies tiegħu. Missier Muhannad Al-Hassani diġà kellu problemi fir rigward il-koeżistenza bej il-Musulmani u ċittadini l-oħra fis-Sirja, l-insara fis-Sirja ħassew li kienu aktar siguri meta mqabbel ma l-Iraq. Għalhekk irridu approċċ aktar integrat f'dak li għandu x'jaqsam ma' Sirja, irridu nikkundannaw il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda naħseb li għanna napoġġaw il-pajis għax rista jwetti triq għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u għanna ninkoraġu għan biex jagħmlu l-ewwel pass lejn din it-triq. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lura l-Sinjura Koneva, l-Komissarju. Fi rigward il-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, nafu li situazzjoni deteriorat dawn l-aħħar xhur. Hemm aktar eh, zamma ta' priġunieri mod inġust fost affarijiet oħra. Fit-28 ta' awis ta' awissu nżammu kol avukat importanti ħafna drittijiet tal-bniedem bħal ma tinsemmu maħanna dal-ħassani u wieħed jista' biss jissuspetta li l-arresti jew kien motivat politikament. Għalhekk aħna rridu widbu lill-awtoritajiet ta' Sirja għax għandhom josservaw il-Konvenzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-ħarsin ta' drittijiet politiċi li l-Sirja għandha tkun konformi magħhom. Għanna ntejbu din is-sitwazzjoni fid-Damasku u għalhekk qed ikun hemm diskussjonijiet biex jaraw mod effiċjenti kif jistgħu jaġuxxu biex jiddefendu dawn id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Neħtieġu miżuri sabiex nħarsu lil dawn id-difensuri u niżguraw li ikun hemm proċessi ġusti fil Qorti Suprema s-Sigurtà tal-Istat. Għalhekk għandna lodot eh, Ewropej fil-budget u għandna nappoġġaw aktar lil dawn il-familji tal-vitmi. Minkejja dawn lodot u dawn il-miżuri li għandna dawn mhumiex biżejjed, irid ikollna livell aktar importanti u nafu li kellna l-ftejim ta' assoċjazzjoni. Madana kollu ma kienx hemm daqshekk progress u nafu li fil-ġimat li ġejjin huma ħajffirmaw għal-ftehim ta' assoċjazzjoni. Għalhekk rridu l-ewwel niksbu riżultati f'dawn il-kwistjonijiet hekk jaħarqu. Grazzi. Grazzi, komissarju. Dak itemm id-dibattitu tagħna. Issa naddu għal votazzjoni fl-agenda Bħalma taraw ħan votaw fuq is-sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni fuq il-mot tal-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja. L-ewwel ħan votaw